l pożizzjoni tiegħu dwar dokument fejn huma approvaw l-ewwel qari u issa il-Parlament għandu tliet xhur biex jagħti l-opinjoni tiegħu dan il-perjodu jibda minn għada l-11 ta' Marzu.